jodu. Ser nipoġu, ser nkomplu bil-punt li jmiss fuq l-agenda starija tal-Kummissjoni dwar l-analiżi tal-ħin tal-sewqan u tal-ħin tal-mistrieħ. Sur President. Je vais donner lecture de la déclaration. Sur President, hawnhekk hawn deklarazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-evalwazzjoni fuq il-ħinijiet tas-sewqan u l-perjodi eh, tal-mistrieħ regoli tal-komunità. 561-2006 daħal fis-seħ fil-11 ta' april 2007. Iġifiri kważi jissu sentejn ilu u ħapost regoli fuq il-ħinijiet tas sewqa periodi tal-mistri li baqa kif kien għal aktar minn 20 sena. Min, min duġi adottat il-Kommissjoni edha tamer sorveljanza attiva tal-applikazzjoni tiegħu mod partikolari bis-saħħa ta' talaqat ma' l-Istati membri mal-industrija u mal-unions fiħdan tal-komitati u l-gruppi ta' ħidma differenti maħluqa mill-kommentat daqt. Il-Kummissjoni ħat ippubblika r-rapport bjanwali fuq it-twettiq tar-regoli soċjali. Konklużjoni preliminarja hi li l-isforzi u l-investimenti tal-Istati membri fil-kontroll għandhom jiġu miżjuda sabiex nilħu il-livell meħtieġ mill-leġislazzjoni Ewropea. Fost l-inizjattivi meħuda mill-Kommissjoni wieħed jista' jsemmi il-linji gwida li eh, jiġu pubblikati bilma mal-Istati membri u li għandhom lan li jiżguraw applikazzjoni armonjuża tar-regoli fuq il-ħinijiet tas-sewqan fuq il-perjodi eh, tal-mistrieħ ukoll, pereżempju f'każ li x-xufier meħabba xi urġenza ikolli waqqa fil-ħin tal mistriħ tiegħu. Il-Kummissjoni wkoll qed taħdem b'mod attiv fuq it-titjib tal takigrafju diġitali fjannar pakketta ta' miżuri għandhom lan li jżidu eh, sikurezza tas sistema u ġew adottati. L-Istati membri għandhom hekk jiżviluppaw ta' speċifiku għal kontroll tal um, dan il-krono takigrafu. Tini pakket ta' miżuri għandu lan li jadatta eh, l ispeċifikazzjonijiet tekniċi fuq il-krono takigrafu li bħalissa qed jiġi diskuss fil-komitoloġija. Fost affarijiet oħra dawn il-miżuri ħajfaċilitaw l-użu tal-krono takigrafu mix-xufira billi jissimplifika l-użu manwali u l informa se tiddaħħal manwalment. Il-Kummissjoni konkludi b'dal kumment. L-applikazzjoni tar-regolament matul dawn l-aħħar sentejn wassalna biex najdu li il-leġislazzjoni ġdida fuq il-ħinijiet tas-sewqan u l-ħinijiet tal mistriħ kienet t-tjib Għalhekk il-Kummissjoni flimkien mal-Istati membri għadha kemm ikkonvinċit lil pajjiżi li l-imsiħba fl-ATR biex eh, jirġaw eh, japplikaw dawn ir-regoli biex japplikaw dawn ir-regoli mill-2010 imma hemm bżonn li l-istati membri wkoll jaraw li ir-regoli ġew applikati b'mod eh, armonizzat fl-Ewropa dak li jiena nista' ngħid jiena lill parlament Ewropew fisem il-Kummissjoni u jiena smajt b'attenzjoni l-interventi tal-parlamentari differenti u ħanismissa dak li għandhom xi jgħidu wkoll issa. Por il la palabra por dos minuti. Grazzi. Issa se għaddu għal-kelima fissem il-gruppi politiċi l-onorevoli Wardman Koll għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, dal dok nawsi konfizjoni dwar din l-istqalija tal komissjoni Dana kollu huwa ċar illi l-mistoqsija orali illi l-grupp eh, IPP e ID e e, tal il-Kommissjoni huwa il-bażi ta' dan ta' din l-istqarrija dal-lejla. Din il-mistoqsija orali ġejja mitħassib kbir li aħna nħossu għal kem hemm impenji minnaħa tal kommissjoni aħna għadna mħasba dwar ramifikazzjonijiet ta' din it-tip ta' leġiżlazzjoni. Jekk wieħed isuq lejn pajis ieħor għal 10 minuti ċiftit e, tal-minuti wara jista' jkun qiegħed jiffaċċja multa kbira. Dawn huwa problemi qegħdin jiffaċċjaw is-sewwieqa tagħna. Hemm ukoll taħwit kbir madwar l-Ewropa jekk trid issib x'imkien fejn tisrieħ fil-għaxija trid issuq aktar kilometri U dan eh, eh, iwassal għal aktar problemi. Jiena eh, sodisfatta li intom ħattu suġġerimenti tagħna, però xorta waħda xtaqt nistaqsi dwar dan fir-rapport hekk joġobkom taħsbux biss dwar l-introduzzjoni tar-regoli imma ibbażaw il-proposti għall-inizjattiva fuq analiżi aktar mifruxa. Kieġobkom isu il-tħassib tagħna, tħassib li semmejna biex aħna natul dan is-settu l-opportunità illi eh, jitrasmettu il-tħassib tagħhom lejna. Biex bekk aħna nkunu nistaw intejbu dan il-rapport l iżvantaġġ tas sistema eżistenti huwa illi mem lebda forza bażi legali U mell ebda konsistenza għal daqsant u diffiċli illi l għaj jiddefendu li l-om infusom. Jina sodisfat illi l-Komissjoni għabbażi tal-arfin taħħa eh, eh, Ser taċċetta din ir-rikjesta tiegħi għal analiżi aktar Mifruxa issa l-onorevoli eh, Tikaw sejra titkellem. Grazzi, Sur President Commissario. Il-regolamenti tal-Unjoni Ewropea dwar il-ħin ta' sewqan u l-ħin tal-mistrieħ għat trasportaturi huwa sewwieqa jirreferi għal kondizjonijiet soċjali fil-qasam ta' trasport fit-triq, imma jirreferi wkoll għas sigurtà fit-triq. Sfortunatament l-Unjoni Ewropea ma rnexxilix tadotta biżejjed miżuri biex tnaqqas l-ammont ta' inċidenti ta' traffiku. Huwa minnu illi l-istati membri iridu jtejbu l ispezzjoniet tagħhom, il-kontrolli tagħhom, il-kontrolli li għamlu fi traffiku. Jiena rapporter eh, tal kondizjoniet soċjali u jiena analizzajt l-ewwel abbozz tal-Kummissjoni Ewropea din kellha tkun bianwali u f'dan ir-rapport u permezz ta' dan ir-rapport kien ovvju illi għamem xi stati membri illi qabżu l-kwota minima ta' kontrolli li huma jridu jagħmlu minna ħal-oħra però stati membri illi lanqas eh, laħqu lan tagħhom. Fir-rapport tal-Onorevoli Grosser dwar l-aċċess għassu, aħna xtaqna ndaħlu testa kompromess hemmhekk. Aħna staqsejna li kull kontroll ta' traffiku ma jkunux diskriminatorji u ma jkunux għabbażi ta' etniċità jew il-post ta' residenza ta' trasportatur u eżempju oħra. Jiena nirringrazzja l-Kummissjoni tal-proġett eh, dwar il-frontiera bil-Unjoni Ewropea u Russja, però dan il-proġett mhux biżejjed u l-istati membri jridu jinvestu f'aktar postijiet ta' parking għaliex 40% tal-ser illi jsir fuq il-trasportaturi jisiru f'dawn spazji ta' parking. Aħna staqsejna fil-budget għal ammont, eh, għal ċertu ammont għal postijiet ta' parking siguri. Dan huwa possibbli biss jekk aħna noħolqu l-kondizzjonijiet xir għal trasportaturi tagħna. Issa għal ħodor u l liberali l-Onorevoli Lichtenberger. Grazzi, Sur President. Il-kollega tiegħi mill-grupp tal konservativi semma' is-settur eh, li huwa mħasseb jekk wieħed għatta minuta żejda isu eh, ġemat wara jista' jispiċċa jħallas multa kbira. Jiena nixtieq niżgura l-kollega tiegħi li l-ewwel ħaġa l-kontrolli huma eh, mhumiex daqshekk stretti fl-istati membri. Ħafna stati membri Mix jimponu kontrolli tajba u t-tini ħaġa dawn ir-reati u ma fistat gravi għanna situazzjoni katastrofika. Per eżempju, jekk xufir jieqaf fil-highway u xaħat li ilu jsu għal diversi sijat, ma tistawx tejdu li li huwa ma milx jekk għaliex ma sab spazju fej jipparkja hija pressjoni min-naħa ta' min jimpjega illi tgħidlu li għandu jkompli jsuq biex jasal fil-ħin. Il-gravità ta' incidenti li jinvolvu l-dawn it-tip ta' nies huma uh, hija kbira u jiena ma rridx noqgħod nidħol fid-dettall għax żgur li intom tafu dwarhom. Nies li jgħixu fit-toroq u mamħasba eh, minħabba l-fatt li dawn it-trakkijiet jistaw jkun qegħdin iġorru sustanzi ta' periklu li jistaw jagħmlu dannu kbir. Jiena naħseb li hemm bżonn ta' kontrolli deċenti. għaliex jekk ikun hemm kontrolli tajbin intemmu dan it darba l-dejjem. It-tieni ħaġa jiena naħseb illi meta aħna nitkellmu dwar il-krono takigrafu eh, u fl istati membri hemm storja twila ta' dan ikun fuqtu li jkollna kontrolli aħjar biex ikun possibbli li dawk li jridu eh, jiferifikawx qed jiġri biex jgħinu l-sigurtà tat-toroq ngħinu li sewwieqa u nies oħra grazzi. Issa l-minuta u nofs fisem l-indem l-onorevoli Blockland. Grazie, Sur President. fl-aħħar qed naraw din id-direttiva fuq l-aġenda tagħna. Mindu ġew forsati dawn il-miżuri kemm diversi elementi dwar il-mod ħażin kif daw ġew implementati, allura rridu nieħdu azzjoni. Għanna bżon ta' azzjoni malaj kemm jista' jkun. rridu ntejbu l-leġiżlazzjoni Eh, Jiena minn nistaqsi għal-armonizzazzjoni tal-multi kollha din tkun fidej eh, l-istati. Jiena qed nistaqsi għal-sistema eh, raġonevoli. Bekk nkunu nistgħu nevitaw dawn il-multi li ma jagħmlu sens. Il-reġizzazzjoni attwali Eh, twassal għal diskriminazzjoni bej diversi eh, sewwieqa fil tor Ewropew u dan mhux aċċettabbli. Il-problema hija li hemm taħwit fil-fissuq eh, intern. Jekk wieħed suq lej Franza għal kwarta zejda e, isipruħu e, multat, multa ta' 650 euro. U dan l-ammont e, wieħed iħallsu għaliex ikun qabes il-ħin bi 15-il minuta. Il-Kommissjoni trid tkun aktar ibsa biex tevita din id-distorsjoni ta' suq intern. Grazzi, onorevoli Blockland, issa fisem il kellima individuali l-onorevoli Marina skuħal zewċ minuti. Grazzi, Sur President konformità mal-ħinijiet ta' sewqan u l-ħinijiet tal-mistrieħ huwa importanti biex ikun hemm sigurtà fit-toroq tagħna u jkun hemm ukoll ħarsien tal-passiġġieri. F'jannar 2009 il-Kummissjoni Ewropea adottat pakkett ta' miżuri biex tevita abbużi fl-użu tal-kronotakigrafu u wkoll biex iżid il-kontroll fl-Istati membri, kontroll tal-mod kif dispożizzjonijiet dwar il-ħinijiet tas sewħan u ta' sewqan u tal-ħin tal-mistrieħ eh, huma implementati. Jidel li kien hemm diversi eh, problemi li għamu L-ewwel ħaġa problemi relatati mal-krono ta' kigrafu jiena nemmen illi wieħed mill-aktar aspetti importanti illi l-Kummissjoni trid tikkunsidra huwa illi tevalwa l-direttiva 22-2006 u koll eh, tevalwa l-prossimazzjoni ta' dispozizjoniet nazzjonali ta' artikolu 19 2006 Rumanija qdiet l-obligi tagħha però hemm stati membri li ma finalizzawx eh, l-obligi. Dan wassal għal diversi problemi fl-applikazzjoni korretta tal-kontrolli fil-frontieri. Jekk neħdu konsiderazzjoni l-rapporti bianwali, jiena nsejjaħ biex il-Kummissjoni Ewropea tanalizza l-reviżjoni tal-regolamentazzjoni 2006. Issa l-minuta u nofs l-onorevoli Larafski. Grazzi tassew, sur President, sur Kommissarju, Sinjuri. Aħna qed nitkellmu dwar il-ħinijiet ta' sewqan u l-ħinijiet tal-mistriħ għal sewwieqa ta' vetturi kbar. Aħna palissa dejjem minn kriżi finanzjarja il-sewwieqa u koll intlaqtu minn din il-kriżi. Ħafna kumpaniji fis-settur ta' trasport daħlu eh, fi problemi kbar. Għal is-sitwazzjoni attwali hija komplikata. U din mhix sitwazzjoni li permess ta' ħana nistgħu napplikaw dawn ir-regoli jew nevalwaw kif dawn ir-regoli ġew applikati. M'hemm l-ebda prova xjentifika sissa. Pro Hemm nebda prova li tgħid illi jekk nagħmlu regoli eh, inqas restringenti tista' twassal għal aktar perikolu, periklu fil-toro u fil-highways tagħna. Minnaħa l-oħra applikazzjoni ħarxa ta' dawn ir-regoli qed twassal għal pis dejjem aktar eh, akbar fuq il-settur ta' trasport. Hawnhekk ina qed nitkellem dwar il eurovignette dan kollu jista ipoġi friskju s-settur kollu kemmu ta' trasport. Grazzi ħafna. Issa nadżu għal-Kummissarju. Sur President, Senjuri, ovvjament, smajt eh, b'attenzjoni dak li jattuntom il-koll. Jiena nixtieq ngħid li dan ir regolament eh, għadu eh, f'periodu eh, kollu għaddex għaddi fil-qasam ta' trasport u dan il-regolament u ovvjament u importanti għas sikurezza fit-tor u kif ukoll għal raġunijiet soċjali. Allura jiena nixtieq nserraħ ras dawk li tkellmu eh, tħassib mill-lat professjonali, tħassib ta' dan is-settur professjonali il kommissjoni taf li t-tħul gradwali ta' regolament adottat mill-Parlament Ewropew u l-Konsil għad jisir hija kuntat ma' l soċjali u l-esperti tal-Istati membri għal armonizzazzjoni gradwali tal- ħtiġijiet li jistgħu jirqalhom mill-interpretazzjoni tiegħu huwa minnu regolament fit-30 ta' Jannar 2009 ta' direttivu li tarmonizza definizzjonijiet ta' ksur tal-regoli u dwar il-pini, il-Kummissjoni ħat ippubblika rapport fuq din it-tema kif inhu mitlub mill-artiklu 10 ta' direttiva 2006 dan il-rapport eh, juri li l-regoli u differenti bejn l-istati membri ma' wkoll kategorizzazzjoni tal- ksur tar-regoli, dan kien ir-regolament 2622. Jiena nixtieq ngħid ukoll u hawnhekk wieġeb lis-Sinjura Wortman koll li tkellmet dwar it-tieġa eh, tal-xufiera li jsibu parking eh, sikur, Sinjura Wortman koll inti tqabazza biex eh, hemm ħafna minn dawn il-parkings eh, sikuri. Imma f'dan il-regolament hemm il-possibilità li wieħed ikun jista' jsuq għal aktar żmien biex isib dawn il-parking sikuri huwa minnhom. Illi dak li qal is-sur Liberanski li rridu noqogħdu attenti ma noqogħdux nobtu is idejn is-settur imma rridu wkoll nippermettu l dan is-settur li Eh, ma jaddix minn riski, riski l-għandu sigurezza. U rridu nofru l-ħarsin ta' xofira kontra riski li huma jihdu s senjura Lichtenberger fakret tajjeb l-importanza ta' dawn il-miżuri għas sikurezza fit-toroq. Is-Sur Marinescu jiena naħseb li aħna qed nippruvaw nevalwaw l-applikazzjoni li ssir mod kostanti, imma ovvjament għalissa ma nistgħux niddiskutu l-miżuri leġislattivi hemm bżonn inħallu dawn ir-regolamenti żmien li joħolqu drawiet ġodda, drawiet illi ħajkunu taġit għas-settur kollu. Jiena konvint minn din il-ħaġa minħabba li dawn jormonizzaw xi ftit aħjar kondizzjonijiet tax-xogħol kemm f'dak il-xaqsam mal-ħarsin tal-ħajja personali tal-xufira imma wkoll biex ikun hemm sikurezza akbar dak li nista' ngħid jiena il-kummenti tagħkom wassalhom l-sihbi Antonio Taġani ħalli jara li din l-evalwazzjoni tkompli fuq livell rib ċittadini fid-dawn tal-konsultazzjoni kollha li jsiru b'mod partikolari sur President eh, minħabba li l-lejla saru kummenti relevanti ħafna mill-MPs li tkellmu. Grazzi. Nirringrazzjak, Sur Kommissarju. Punti li mis fuq l-agenda hija diskussjoni dwar rakkomandazzjoni għal tini qari mis-Sinjura Doyle dwar li nistabilixxu limiti ta' residwu ta' sustanzi farmakoloġikament attivi f'prodotti tal-ikel li joriginaw mill-annimali. Ħanaraw mena s-Sinjura Doyle ix-edaw, mix edaw nek, jek ma tiġix allura. Nwafqu naqra seduta għal xi żewġ minuti sakemm is-Sinjura Doyle tiġi fil-emiċiklu jirnexxila tasal. Aki sta la signora Doyle. Hawnhekk ara s signora Doyle. Waslet eżatt fil-ħin li kellha tasal. Mhix ħanajt li kellha xi daħla eh, trionfanti imma wasalt eżatt ċumbum. Lesta, lesta, tajjeb. Mena, allura tista' titkellem xin kull lesta inti nistgħu nibdew, tista' tibda int. Jiena ħarist eh, bir-reqqa lejn l-istat tal-kellima u Milli rajt jiena il-diskussjoni fuq eh, dal-punt kellha tibda fl-10 u nofs. U niddispjaċini, il-Komissarju Verhoeven eh, mhux qiegħed hawnhekk jekk eh, Taqbel inti nipreferi li nistenna l-Komissarju Verhoeven, għax jina u l-Komissarju Verhoeven kellna dialogu ilu għaddej sentejn fuq dan il-rapport. Mela l-President qed jitkellem ħanif u għal ftit minuti sa xin jasal il-Kummissarju.